Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre, den tunesischen Staatspräsidenten Monsef Marzouki. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, sinjuri, kollegi, bunur kbir nagħtu merħba lill President Marzuki ta' Tunezija fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. nagħtuk merħba. Sur President, il-pajjiż tiegħek. Qed jibki lil Sokli Belajiet il-mexxej tal-Front Popolari illi inqatel dalodu bl-iktar mod aggressiv u aħna nikkundannaw dan l-attakk b'saħħitna. Aħna nafu illi l-awtoritajiet tat-Tunezija ser jagħmlu l-almu tagħhom sabiex dawk li huma responsabbli jitresqu quddiem il-qorti reat ta' dan it-tip għandu jiġi sanzjonat. Jiena nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi, kondoljanzi tagħna lill-familja tas Sur Benajid u lill persuni tat Tunezija. demokrazija laqda. U il-libertà li inkisbet f'jannar tal-2011 dawn kollha għandhom jinżammu fit-Tunizija. Sur President. Inti tirrappreżenta poplu kuraġġuż u mimli dinjità. Sentejn ilu il-persuni, il-poplu tijak mod paċifiku waqqaf darba l-dejjem l wieħed mill-reġims l-aktar korrotti fid-dinja. Sur President, il-Presidenza tijak f'din l-awla tatina l-opportunità li aħna nroddu ħajr lil dawk it-Tunezini illi ħalsu għares bħajjithom sabiex jiksbu il-libertà. E kif qed nagħtuk merħba sur President aħna wkoll. Nilqgħu fi Strasburgu persuna illi hawnhekk f'din il-belt tal-15-il sena kien tabib u kura pazjenti jiena stajt nisma l-istorja ta' Sur Mazuki ftit tal-momenti ilu metu għex fi Strasburgu seta Iva jara dan il-bini et jittella huwa ex ġar tagħna kien joqgħod hawnhekk ftit il-bot. hija xi ħaġa straordinarja illi huwa kien jgħix feżilju erba' toroq il-bot minn dan il-bini. Sur President, inti qed illi dan kien mument mimli emozjoni għalik illi titkellem hawnhekk eh, f'din l-awla tirrappreżenta lill pajjiż tiegħek hawnhekk f'dan il-bini illi inti rajtu jittella ġebla wara l-oħra. Huwa unur kbira lina illi qegħdin nistednuk u nilqawk hawnhekk. Il-pajjiż tiegħek issa beda it-triq tad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Huwa hija modija twila, diffiċli xi drabi wkoll. Iżda jiena perswas illi il-pajis tijak ma jistax jarġa jagħmel pass lura issa. Il-pajis tijak irid ikompli f'din it-triq lejn id-demokrazija. Jiena kont il istudent tiegħek f'Diċembru f'Tunis kien, kienet l-ewwel żjara tiegħi f'pajjiżek. U jiena jkolli nistqar illi ma kellix idea xamla kellu pajjiżek u jiena kont affaxxinat b'dak illi rajt bajnejja. U bil-mod kif kien qed jinbidel pajjiżek. U inti qed illi ir-rwol tiegħek bħala president kien li tagħti fiduċja tama lil dawk il-persuni, lil poplu li qed jiġielet għad-demokrazija. Inti qed illi jekk kien l-irwol il-kompitu ta' president u kull president għandu bżonn tal-appoġġ. U inti tista' serraħ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 de 19... Sur President, Aziz membri, Aziz ħbib, bejn l-1996 u l-2001 id-dittatura ta' Tunezija ma ħallitnix nitlaq mit tunezija Il-Parlament Ewropew wieġeb għal dan dan id-dokument il passaport għal libertà illi inata li tifla żgħira tiegħi f'dan il-post fis-sena 2000. Dan il-passaport simboliku E, kien appoġġat minn Helen Flor, Jean-Pierre Thierry, Michel Rochar, Astrid Torx, Gianfranco Dell'Alba, Daniel Combendit, Daniel Ducan, Jose Maria Mendeluse, Alan Lipitz, Fode Silla, Alima Thierry Budemin, Cecilia Marinstrom, Maria Let Callotti, François Gostet u François Zimmerey. Permettuli li nesprimi l-gratitudni tiegħi fil-konfront ta' dawn il-persuni Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill-demokrati kollha Arab, Arab u Tunezini illi dejjem sabu appoġġ hawnhekk. Signori, fl-aħħar ta' disajnijiet jiena kont ktibt illi 18 seklu kien is-seklu ta' revoluzzjonijiet Franċiżi u Amerikani, is-seklu 20 eh, kien eh, kienet revoluzzjoni Russa u Ċiniża u s-seklu 21 kien ser ikun is-seklu ta' revoluzzjoni Arbija. Jiena eh, kont qed naqra l-kotba tal-istorja hawnhekk. Il-nazzjonijiet il-kbar ma jistawx jippermettu illi jispiċċaw fix-xejn. Meta kollox jidher mitluf, wieħed għandu jerġa' jsib l-enerġija sabiex jaġa ikun involut il-dbatija, aktar ma wieħed ikun involut fid-dbatija, aktar ma jsofri, aktar isib enerġija sabiex joħroġ mill-problemi. Mil Ir-revoluzzjonijiet Arab huma parti minn fatalità storika xi ħaġa illi issa iva seħħet. Il-kwistjoni bażika leġittima il qed jistaqsu l-Ewropej kollha hija sempliċi din hija xi ħaġa tajba jew ħażina għalina. Hija opportunità jew teddida li nifmu l-avvenimenti aħna neħtieġu ċertu sens ta' empatija mingħajr dan is-sens. Aħna ser nindunaw. Illi nistgħu nilludu ruħna Iva, rivoluzzjonijiet Arab jistaw eh, ikunu ta' problema l-Ewropa u diġa għadin naraw uħut minnom qed jissawru. Jista' jkun hemm gwerer ċivili, diżordni, gwerer kif rajna fis-Sirja li jista' jkollhom impatt fuq is-sigurtà tal-Ewropa. It-tieni riskju li rajnieh wara li waqgħet id-dittatura fit-Tunezija eh, huwa li żgħażagħ jieħdu vantaġġ minn eh, dan din nuqasta ta' sigurtà u jaqbdu daje sabiex jaslu fl-Ewropa b'tama li jsibu ħajja aħjar. Imbagħad hemm l-Iżlamiżmu estrem estrem. Dan jista' jsib saħħa ġdida minħabba din ix-xejra li għandna fir-reġjun tagħna. Din hija tedida globali fil-rigward ta' Al-Qaida u waħda reġjonali bħal dak li rajna fil-Mali hija teddida nazzjonali f'kull pajjiż fejn kien hemm ir-rebbija qarbija. Ir-Revoluzzjoni Demokratika serqet lil daw li kienu jappoġġaw lil Gaddafi mill-opportunità li huma jibqgħu hemmhekk fil-poter. Aħna Qatt ma smajna slogans kontra il-punent jew kontra Izrael. Il-libertà mhix xi ħaġa li issa aħna għandna nieħdu mill-ħakima barranin imma minn dittatur korrott. Rajna illi kien hemm violenzi kontra ambasċati. Iżda ma nix nibżaw minn dawn ir-revoluzzjonijiet għaliex Dawn huma revoluzzjonijiet soċjali qed jiġildu għall-istess drittijiet illi jinsabu wara revoluzzjonijiet tagħkom. Ma rridux nibżgħu minnhom għaliex huma revoluzzjonijiet demokratiċi iva il-partiti iżlamiċi rebħu l-elezzjonijiet eh, fit-Tunezija, l-Libja u l-Eġittu. Iżda din hija demokrazija illi rebħet f'dawn il-pajjiżi Dan mhux l-Iżlamiżmu illi qed jirbaħ fid-dawl ta' rebbija arbija. ċertu persuni illi qed jibżaw. Illi dawn mhumiex demokratiċi illi issa saru jamnu fl-Iżlamiżmu imma dan japplika għal-bosta Tunezini Islamisti illi issa qegħdin jemnu fid-demokrazija. Dawk illi diġa qegħdin jitkellmu dwar xitwa Islamika wara rebbija arbija jider illi mhumiex familjari ma' snin twal ma' deċenji twal illi kienu jeħtieġu l-popli tagħna sabiex isibu bilanċ għal darbohra wara revoluzzjoni. Sinjuri, Għanna ħafna affarijiet friskju hawnhekk. Il-logħba għadha d-dejja. Il-Tunezini huma magburin ħafna bir-rivoluzzjoni u il-poplu tagħna ħallas qares għal libertà irdu nappoġġaw lil dawn il-popli u neħtiġu appoġġ b'mod partikolari mill-Ewropa. Aħna waqqafna gvern ta' koalizjoni kien jinkludi l-Islamisti moderati u l-partiti sekolari ħalli żewġ naħat f'pajjiżna jiġu riflessi permess tal-gvern tagħna. Demokrazija rajnija fl-2011 u l-ekonomija għaddiet minn tnaqqis ta' 1.8% fl-2011 għal tkabbir ta' 3.5% fl-2012. Kien hemm affarijiet li maħadmux sew minħabba konflitti politiċi u personali li nsibuhom f'kull koalizzjoni. Iżda aħna qegħdin Nipruvaw nibqaw fuq saqajna sal-elezzjonijiet li jmiss. L-ispirtu ta' kunsens qed jeleb il-problemi u aħna nistennew illi ikon l-Kostituzzjoni tagħna li tiġi finalizzata fil xhur li ġejjin. Nusom determinati. déterminés. Qegħdin naraw illi ma jistax jinbidel l ta' aktar minn ħames snin minn ħamsin sena. Qegħdin nippruvaw nollu l-livell ta' għajxin ta' Tunezija f'ira imma l-sfidi soċjoekonomiċi huma kbar immens. Ġala darba il-wir ta' dittatura huwa wieħed kbir immens. Aħna determinati illi nkomplu bl-istrateġija tagħna tal-assorbiment tal-frazzjoni moderata tal-Iżlamisti. Issa, qed naraw illi l-ideoloġiċi ma jarawx il-dinamiċità hawnhekk, imma aħna xorta waħda lesti illi nindirizzaw il-demokrazija bil-mezzi kollha ta' sigurezza u bitħaris ta' drittijiet tal-bniedem u kol permess ta' svilup soċjali, ekonomiku u kulturali. Aħna ma naċċettawx illi din il-mewġa tista' tpoġġi f'periklu il-mudell ta' soċjetà tagħna illi hu marbut mill-qrib mal-wirt qarbi u musulman imma qed jimmira lejn il-modernità ejja ma npoġġux f'periklu il-drittijiet tal-nisa minħabba rabtiet tagħna mal-punent. Aħna rridu partnership illi minnu jibbenefikaw iż-żewġ komunitajiet. Tajja wis, din il-mixja għandha aktar minn nassa waħda, għandna ħafna edewa ta' din ir-rivoluzzjoni paċifika, aħna eh, dawn iridu illi din tfalli eh, qed jagħmlu hekk permezz ta' violenza verbali, miftema ridu l-Musulmani jġildu kontra Musulmani, għedin naraw dan il-til ta' meċċej Musulmani li nafu sew kien ħabib kbira lija. Dan il-til politiku rajni il illum u il-fatt li kienu jafu l-lum konzerni ġi għawnek din hija teddida aħna dan il-messaċ din litra li batunna eh, mux ser natu kasa irridu niġġildulhom lil dawn l-edewwa tar-rivoluzzjoni. Aħna ser inkomplu bil-politika tagħna dan il-proċess kollu ta' demokratizzazzjoni tal-istat ta' soċjetà ta' promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli qed jidher li huwa proċess aktar diffiċli, aktar komplikat u witwal minn dak li ħsibna imma għaddej bil-mod il-mod u ħafna fatturi ser ikunu deċisivi għad-destin ta' rivoluzzjoni tagħna u dikarbija, il-determinazzjoni tal-persuni, l-erf tagħhom, il-ġen tagħhom ukoll. Hija xi ħaġa li tassew hija diffiċli eh, biex nikkontrollawha u spiss eh, hawnhekk intom tistgħu tkunu żguri illi it-Tunezija hija laboratorju tal-tranzizzjoni. Batejna ħafna fit-Tunezija minħabba il-nuqqas ta' stat ta' dritt. Qegħdin naraw illi l-elezzjonijiet dejjem intrebħu mid-dittaturi b-99% u aħna ma kellna l-ebda rikors ma stajniex nannullaw dawn l-elezzjonijiet imbabsa ma kienx hemm orti kostituzzjonali u l-ebda orti kostituzzjonali internazzjonali. L-idea ta' din tal-aħħar eh, frigwar ta' drittijiet tal-bniedem li tista tara kemm valida jew le elezzjoni din ma kienx teżisti din hija entità li jinkont noħlom dwarha bħala intellettwali. Issa hija abbozz ta' liġi li rajnija l-ġimgħa l-oħra fadi sababa. Jiena nitlob li intom tappoġġawha sabiex l-istat ta' dritt fuq livell globali ikompli jimxi l qudiem u d-demokrazija dejjem tkun aktar b'saħħitha fid-dinja, sinjuri. Aħna żgur irridu inserħu kemm fuq il-kapaċità tagħna imma wkoll fuq l-Ewropa. Għall-ewwel darba qegħdin naraw illi l-interessi tagħna huma l-istess. Aħna nifmu il-problemi ta' ħafna mill-imsieħba tagħna fuq naħa ta' tramuntana tal-baħar komuni tagħna imma aħna lesti li ninvestu, ninvestu fl-ekonomija tagħna sabiex insaħħu id-demokrazija li għadha qed timbet. U għalhekk irdu nsaħħu d-demokrazija kollha kemm hi. Nixtieq nirringrazzja lil Ġermanja talli aċċettat li tibdel id-dejn tagħna 60 miljun euro fi proġetti ta' żvilupp nittama il-imsieħba oħra, mod partikolari Franza, jagħmlu l-istess bħall Ġermanja. Aħna nħossu, sinjuri, illi li lin minn dan l-aspett ekonomiku fil-relazzjoni tagħna hemm xi ħaġa aktar profonda. L-astronomi jidentifikaw il-galassi, iżda aħna qegħdin naraw gruppi ta' kultura. Hemm min qal illi l orient illi jibda fil-vant tal-Iran eh, il-Magreb ifisser eh, punent u sa ċertu punt aħna Eh, persuni li ġejjin mill-beach. U għanna l-istess storja musulmana. Hija storja mimlija diqa li tgħaddi mill-kruċati għal-kolonizzazzjoni. Nafu illi il-punent għandu għaxiex jiringrazzja l-kultura musulmana l-Europa tkatret fil rigward tal-settur tal-arti, xjenza, l-politika il 300 miljun ta' Arab promovew il-lingwa arbija l-lum parti mill-kultura tagħhom. Jien nixtieq nittama illi l-Ewropa tagħti post lill-lingwa arbija għaliex tista dan il-post ma rajniex dejjem ġie rrifjutat. Sinjuri, l-influenza Ewropea fuq id-dinja arbija hija wkoll waħda ideoloġika. U da qed naraw ħilhom il-ġurnata matul is-seklu 21 l-Eġittu l-Iraq u l-Libja jidru bħala l-Prussja għal Nasser għal Saddam u għal Gaddafi e, huma kienu joħolmu li dan ikun il-Bismarck qarbu arbi. dan il-mudell falla. Aħna llum noħolmu dwar l-Unjoni Magrebina għabbażi ta' stati illi jaħdmu flimkien għal ta' kulħadd. L-Unjoni Ewropea taffaxxinana għalli xirnexxi la tagħmel affarijiet ta' min jisemmihom u mirakuluzi għadet l-Franza u l-Ġermanja u dan juri li dawn l-affarijiet jistgħu jarġgħu jitwet u anke jekk il-mirakli huma maċaġarari. Jena nishtiq Jiena nixtieq nitlobkom li twittu triq għal eh, paċi jitolbu lill-Izrael sabiex ineħħu il-blok illi huma għandhom sabiex ikun hemm paċi f'dan ir-reġun. Għandu bżonn hemm bżonn ta' paċi fejn mhux kulħadd joqgħod jipprepara sabiex ikun hemm il-gwerra li jmiss. ħallu lil Marwan Barguti jiġi fit-Tunezija sabiex ikun jista jirkupra saħtu għaliex saħħtu inqerdet minħabba li għatta xar snin il-ħabs. Sinjuri, nixtieq insemmi xi ħaġa oħra personali. Strasburgu jgħal belt fejn studijajt, studjajt, ħdimt. U l-persuni ta' Strasburgu impressjonawni għas-sens ta' disċiplina tagħhom. Hawnhekk twildu ż-żewġ titfal bniet tiegħi fil-bidu ta' sabajnijiet pala student jiena kelli xorti illi nkun taħt għallim tassew importanti dak iż-żmien għal-teżi tiegħi huwa għalli biex naħdem fuq l-esperimenti tal-bniedem fis-settur tal-mediċina. Jiena dejjem aċċettajt mhux għax kienet interessan il-kwistjoni imma għax xtaqt nidher bħala l-istudent ta' Mark Klein. Dak li ma kontx naf kien illi dan il-lecturer kien ludi u kien intbat għal f'kamp ta' konċentrament. Il-preparazzjoni ta' teżi kienet vjaġġ fl-orrur, orrur bla kuxjenza, orrur ta' natura tal-bniedem illi lesta li tagħmel l affarijiet possibbli. F'dik l-okkażjoni għall-ewwel darba jiena rajt id-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem ma naħsibx illi Mark Klein fem l-impatt illi huwa kellu fuq student barrani zazuħ u lanqas l-impatt illi seta' jkollu għal raġunijiet misterjużi fuq il-ħajja u d-destin ta' persuni oħra. L-immaġinazzjoni biss tista' tgħidilna dak dik illi seta' tkun l-influenza f'termini ta' eżilju u snin f'persegwitazzjoni. Imma anke ta' rebħa u jiena llum nisab hawnhekk u fisem il-poplu nista' nitkellem u ngħid li qed nara poplu liberu għaliex ir-rebħa hija tiegħu wkoll ta' dan il-poplu u nixtieq niddedika din ir-rebħa. Permettez-moi enfin de saluer ippermettu li fl-aħħar sabiex insellem f'din l-okkażjoni fi Strasburgu il-biberija eh, bejn Franza u Tunezija u nixtieq nintem bl-isbaħ tislima fost il-bnedmin. Assalamu alaikum. Il-paċi ma'kom. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich. Signori, ma xejn aktar xin zejt mal-klim tal-president u mal-ċabċib ta'kom. Bilt mal-president illi barra mill-ċabċib fl-axar ta' da din seduta eh, formali ħana namlu kol minuta fiskit fil-memorja ta' dawk li tilfu ħajjitom għal-libertà ta' Tunezija. darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Danke dem Staatspräsidenten. Grazie Hafna. Nixtieq nirringrazzja il-President tar-Repubblika ta' Tunezija kienet seduta imqanqla e Viva t Tunezija, viva id-demokrazija.